nistaw n-res u konklużjoni li sur Albertini pal-deċizjon tal-Parlament skont eh, eh, regola 7 paragrafu wieħed tal-regoli ta' proċedura. Fis-sitta ta' frar il-14 ħriġt deċiżjoni skont regola wieħed 3 a pala twissija sur Gottfried Blum, is-sur Blum ġi informat dan fl ta' frar irċevejt eh, rikonoxximent, il-ċermen tal-komitati Ekon u fam u kol ġew informati bil-mizura skont regola 153 paragrafu 1 ta' regola ta' proċedura. Is-Sor Blum għandu ġrejti appella kontra din id-deċiżjoni fiħdan il-Buro tal-Parlament Ewropew fil-ġimmatejn minn notifika tad-deċiżjoni.